avviż minnaħa tal-President għaliex l-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit taw notifika lill parlament tal-elezzjoni tas Sur Daniel Dalton li hu post is-Sur Philip Bradburn mill-ewwel mit-8 ta' Jannar 2015. Skont l-artikolu 7 tal-att fir-rigward l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew bis-suffraġġ universali dirett u l-artiklu 4 tar-regola tal-proċedura, il-Parlament ħanota tal-elezzjoni ta' sur Daniel Dalton minn 8 ta' jannar tal-2015, għalek nilqam fostna l-kollega l ġdijt u nesħaq li taħt il-regola 3-2 ta' regola ta' proċeduri sa' kem jiġu verifikat il-kredenzjali tijow sentenzi jew affarijiet fuq għannom tijow il-sur Dalton ħajju postu fil-Parlament Ewropew u fl-entitajiet kollha marbuta ma gawdu mill-istess drittijiet memuża mill ikun membru tal-Parlament Ewropew. Issa kollegi ngħaddu għal-votazzjoni.